Hello, good morning. Please be welcome. No da tajba. We're gonna get started. A busy morning. Merħba. Anna ġurnata, jow, odwa mimlija, għanna kwistjoni eh, sensittiva li AW. Ma ħanajdilkom? Il-bira kena skambju ta' opinjonijiet fuq l-abbozz tal-Kunsil id-deċizjoni, l-implementazzjoni ta' deċizjoni, deċizjoni ta' implementazzjoni għal dik hija id l dattiloskopika u l-iskambju ta' dejta mar-Renju Unit. U kena l-laqa tal-Shadows eh, wara u l-iskadenza elementi kienet illum fid disaw nofs. Għalek jina pal rapporter la darba kena skambju mal-Konsil, mal komissjoni U ma kenniex il-kjarifiki kollha li jina xtaqt u l-Kunsil ma setax jindika meta jiena saqsejt kemm il-darba meta il-bidu tal-skambju ta' data effettiv mar renju Unit ħasir u lanqas li ma stati membri ħajkunu qed jibbenefikaw fl-2020 sa' tmim tal-periodu ta' tranzizjoni u il-Kunsil ma spiegax laqqas il-salvagwardji u kondizjonijiet li jiġu applikati wara l-iskadenza tal-31 ta', ta Deċembru ta' din is-sena fuq id-dejta li tiġi skambjata mal-Renju eh, Unit Għalek jiena ħanerġa nitlob aktar informazzjoni preċiża mill-Kunsil għalhekk aħna ħan nipposponu l-votazzjoni ħajkonna llum sabiex nikkonsidraw din l-informazzjoni. U ħan informa l shadows e kif nirċivu aktar informazzjoni. Mela, Il-punt tal-lum, l il-punt tal-lum hija l-implementazzjoni tal-EAW. Il-rapporter ta' dan il-fajl huwa il-fajl il-kollega tagħna Javier Sasalejos. Waħna ħanibdew bil-ġvidan u għal-punt minja, ħanibdew bl-skambju ta' opinjonijiet fuq dan l-istrument ta' rikonoxximent reċiproku fil-liġi kriminali. Suċċess kbir li huwa implementat imma rajna li hemm nuqqasijiet kwistjonijiet legali fil-qasam tal-liġi kriminali. Speċjalment xi problemi allegati fuq il-kundizzjonijiet tal-ħabs u d-definizzjoni tal-awtoritajiet legali x'approċċ għandhom għal eh, eh, avukat Għalek aħna iddeċidejna li neżaminaħ fid-dettal fuq l-implementazzjoni ta' l-EAW. Sabiex nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Pala konsekwenza ta' dibattitu ħajkonna mbagħad reviżjoni. Mela, illum għandna tliet esperti li ħajatuna prezentazzjoni fuq l-istat attwali għanna lil Dr. Wouter van Balegui li huwa analist tal-politika fil-Unità tal-Valur Miżjut Ewropew, is-Sinjura Jeska Beneder minn min Digi Justice, is-Sur Francisco Jimenez li huwa membru tal-tim ta' strumenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarji tal-Eurojust u għal-membru nazzjonali ta' Spanja. U Kull wieħed waħda minnhom ħajkollhom xi 12 minuta biex ikollna biżejjed ħin imbagħad għad-diskussjoni. Na preżentazzjoni mbagħad round ta' mistoqsijiet u tweġibiet mir-rapporter, mix-shadows u oħrajn li xiequ intervjenu. imma l-ewwel għandna nisimgħu mir-rapporter Sasa Leħos. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi ngħid grazzi lil dawk li huma preżenti f'dan il-kumitat, ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni, ta' Eurojust, kif ukoll ir-rappreżentant tas servizzi legali tal-Parlament li għamlu biċċa xogħol kbira fin rekord u ħajkun hemm kontinwità anke l qudiem Jiena kelli l-opportunità li kolli l-ewwel laqa ma' żewġ shadow rapporters fuq dan ir-rapport biskambju interessanti ħafna ta' punti ta' perspettivi differenti. U jina naħseb li għal-kem huwa ċar li għal-kem forsi mux dejjem naqblu, naħseb li hemm bażi komuni li fija nistaw nidentifikaw flima oqsma nistaw intejbu eh, jew ikella it tip ta' deċiżjoni qafas huwa possibbli għaddew 18 il-sena minn meta ġiet adottata din id-deċiżjoni qafas u 16 meta taħlet fis-seħ. U jina naħseb li il-ħin li għadda minna ħajt jipermettinna li kollna perspettiva bizzejed biex nkunu nistaw namlu din riflessjoni u fl-istess ħin tippermetti li nevalwaw il-mertu taħħa u xfissret l-introduzzjoni ta' dan l-istrument ta' kooperazzjoni legali. Il-kooperazzjoni ġudizzjarja hija bbażata fuq ir-rikonoxximent reċiproku li huwa kunċett trasversali. U nafu koll li memx rikonoxximent reċiproku jekk memx fiduċa. Għalhekk irridu nibdew b'din ir-riflessjoni fuq l-idea li il-fiduċa hija il-punt ewlieni tal-istruttura kollha li tippermettilna nimxu l qudiem lejn Unjoni ta' Sigurtà u nimxu lejn il-kundizzjonijiet sabiex ikonna spazju aktar effettiv u sod tal-libertajiet tal-Unjoni. Jina frankament naħseb li memxej li għandu xi difett partikolari f'din id-deċiżjoni qafas. Memxi problema strutturali f'dan l-istrument Iżda huwa ċar li kien hemm kwistjonijiet li se jkunu eh, parti minn dan ir-rapport. Il president fl-introduzzjoni tiegħu diġà semma xi punti huwa ċar li aħna qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet bħal eh, inkriminazzjoni doppja, il-raġunijiet possibli għal refjut ta' EAW, il mekanizmu ta' kooperazzjoni bejn il-rati, kif ukoll l-impatt fuq id-drittijiet fondamentali. Id-diversità li teżisti fil leġizlazzjonijiet penali fl-Unjoni u li nikkonsidraw li nistaw naġġornaw il-lista ta' reati fejn memx bżon kontroll ta' eh, inkriminazzjoni doppja u strumenti oħra ta' kooperazzjoni ġudizzjarja li ġew żviluppati wara u li poġġu għad dispożizzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji repertorju aktar wisa, aktar flessibli u probabli li jista' jiġi adattat aħjar għal sitwazzjonijiet ta' kull każ meta niġu biex nistabilixxu t-termini tal-kooperazzjoni. l aw taħseb dwar il-differenza fil- sistemi ġudizzjarji aħna nafu li armonizzazzjoni aħjar tiffaċilita l-affarijiet imma l-Ordni Ewropea id-deċiżjoni Afas kienet taf tinnaviga mod tajjeb billi tieħu bħala puntatlu il differenzi li jeżistu bejn il-sistemi ġudizzjarji tagħna. Issa għandna esperjenza twila fuq kif tista' titħol fis-seħ il-AW eh, u x'inhuma l-sfidi li għandna, sfidi li għandhom xjaqsmu mal-ħidma transnazzjonali u anka id-digitalizzazzjoni U rridu naraw xin id-definizzjoni ta' reati ġodda, imma jrid ikonna wkoll proċess raġonevoli ta' armonizzazzjoni leġislattiva, hemm bżonn li nenfasizzaw il-ġurisprudenza importanti tal-Qorti ta' Ġustizzja li għenna mod deċiżiv biex ikun nistgħu nagħmlu l-konfigurazzjoni prattika. U fl-aħħar nett ippermettu li nintroduċi il-bżonn li ikonna din ir-riflessjoni anka mill-perspettiva tal-vittmi, vittmi ta' reati li ma nistawx ninjorawhom. Rridu nżommu f'moħħna wkoll li f'ħafna każijiet u dim il-forum l-ġodda ta' kriminalità, is-sodisfazzjon ta' drittijiet tal-vittmi tiddependi ħafna minn li kunem vettura adegwata ta' kooperazzjoni ġudizzjarja. Jina naħseb li dawn il-kwistjonijiet kollha etituna kamp wisa riflessjoni u jina ċert li nistaw nakkomodawhom b'livell oli ta' ftehim li jina qed naħdem għalih f'rapport fejn nixtieq nippreżentalkom l-abbozz tiegħu f'April. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Sur Sasaleħos ta' din il-prezentazzjoni. Ejja għaddu immedjatament biex nużaw il-ħin l-aħjar mod għad-diskussjoni għaliex dan huwa lan ta' din is-sessjoni tal-lum. U ngħaddu l-kelma lill-panelists kif flordni li huma. Ejja niftu round ta' diskussjonijiet għal 13 minuta li miss ħankunu qegħdin nisimgħu l-sur l-doktor Ansi Vouter. Iwa analista politika fil-unità tal-valur miżjut. Iva jina għawek għan kunet naħdem il-lum għall ex uh, eh, value detail unit. Grazzi ħafna tal-istudentuni għaw il-lum. Dan huwa moment speċjali ħafna lija Għaliex 17 sena ilu meta jina bdejt il-karriera akademika tiegħi fil-istituzzjoni ta' riċerka f'Daheg eh, kienem kien hemm imħallef li eh, ġi fuqna u qal jien nixtieq nitkellem fuq strument stramp li ħireċ mill-Unjoni Ewropea. X'din nafa biss eh, ma nafix għal kooperazzjoni ġudizzjarja kriminali. Allura dan wassal għal li ktibna manwal U kena u kol proġett ta' riċerka fuq l-implementazzjoni ta' dan il-mandat u għamilt il-PhD fuq u, u dan kollu wassal sabiex jiena jgħataw ma'kom il-lum. Għalek jina verament kontent li jgħat ma'kom u nista' nitkellem fuq dan il-sujġett il-lum. Mela naddu għall ewwel slide. Grazzi. Il-lum ħankunet niprezenta din l-analizi dettaljata li jiena ktibt flimkien mal-kollega Ivana Kindle edha bil-edha ħdejja, u palma għalu rapporters dan huwa proċess fi stadji differenti din hija l-ewwel qafas ta' analiżi u xi sejbiet oriġinali. F'April mod parallel ma' rapport ta' ħari, ħajkonna studju aktar dettaljat ta' dak kollu li għandu xjaqsam ma' l-implementazzjoni tal-EAW u nista' ngħidilkom li hemm ħafna ħafna affarijiet marbuta ma' dan. Mela, nistgħu nibqgħu fuq l-ewwel slide. Ovvjament l-istati membri ilhom jagħmlu estradizzjoni ta' persuni suspettati mhux biss fl-aħħar xirin ta' snin imma anke f'mijiet ta' f'sekli. Imma nixtieq nixbdedkom l-attenzjoni għal kolonna ta' xelluk bl-aħmar li tindika uħut mill-problemi li aħna kellna bl-estradizzjoni hekk tul iż-żmien. L-ewwel net dawn l-arranġamenti kienu bil-mod ħafna ġili dum sa sena biex ikollok persuna li jkollha estradizzjoni minn stat membru għal ieħor. It-tieni kienu mm, tqal kien hemm ħafna burokrazija, ħafna dokumentazzjoni biex ikollok estradizzjoni. It-tielet huma bbażati fuq il-kunċett tal-sovranità nazzjonali. Stati sovrani jiddeċidu bejnietom jekk persuna tistax tiġi estradita jew le. U hemm numru ta' eċċezzjoni, pereżempju eċċezzjonijiet tan nazzjonalità, pereżempju aħna m'aħniex ħan nagħmlu eh, estradizzjoni tan nazzjonali tagħna għandkom. U din qed issir għal darboħra xi ħaġa li qed niddiskutuha il-kriminalità doppja li semmejni anka qabel. L-idea li aħna rridu nqablu ma' sistema kriminali tagħna jekk dawk reatu reati u miex reati fis sistema tagħna u dan qabel ma niddeċidu fuq l-estradizzjoni ta' persuna. Fl-aħħar mill-aħħar il-gvern għamel id-deċiżjoni dwar jekk għanniex nagħmlu estradizzjoni jew le, U l-gvern li jiddeċidi. Issa dak li rajna mit-trattat ta' Amsterdam U għaljem ambizjoni ambizzjoni li nibnu zona ta' e, sigurtà u ġustizzja. Jiġifieri li jkollna zona legali waħda fl-Unjoni Ewropea. U hemmhekk jidħol il-kunċett ta' rikonoxximent reċiproku. Dan ifisser fi prinċipju li inti trid tagħmel e, eh, tritwetta l-ordni tal-istat membru liħor. Fi prinċipju. Imma mbagħad naslu għalija iżjettart. Dak li rajna bli aw huwa li l-affarijiet ċalqu ħafna iżjed maġġel milli għamil ġara fil-passat. Qabel konna ndumu madwar sena biex ikonna estradizzjoni. E, illum il-ġurnata hemm perjodu ta' 40 ġurnata meta l-persuna ma taqbilx mal istradizzjoni Mal U l-formula standard li għanna għawek, għasparti minna, e, din waslet għal simplifikazzjoni kbira, ta' proċeduri ta' estradizzjoni li issa jisejħu um, surrender procedures, ġifiri proċeduri ta' ċediment. Umbat, ovvjament, aħna tbedna mid-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi lejn deċiżjonijiet ġudizzjarji um, b'awtoritajiet indipendenti li jieħdu deċiżjonijiet fl-imkien. Iżda għatem ċertu sfidi u dawk l-sfidi huma fuq il-kwistjoni tar-rikonoxximent reċiproku u kif ukoll il-kunċett tal-awtoritajiet ġudizzjarji. U jiena nifoka il-parti li jmiss tal-preżentazzjoni tiegħi propju fuq dawn il-problemi. Jena għaddu slajd li jmiss. Jiena ħan indirizza tliet sfidi prinċipali. Din hija pubblikazzjoni qasira li diġà identifikat ħafna affarijiet L-ewwel hemm l-awtoritajiet ġudizzjali u l-indipendenza tagħha, tieni hemm il-rabta bejn ir-rikonoxximent reċiproku u r-rabta tagħha ma' l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali sostantiva u l-armonizzazzjoni tal-proċedura kriminali, u mbagħad it-tielet hemm ir-rabta bejn ir-rikonoxximent reċiproku u il-rabta mal-konformità ta' drittijiet fondamentali. Slajd miss. Għanna diġa smajna li għaddew 18 sena minn meta fassalna it-tekst tal-EAW Imma sa Diċembru li għadda, il-Qorti ta' Ġustizzja kienet e, taħdem ħafna biex tistabilixxi xinija awtorità ġudizzjarja indipendenti għal dak li huwa e, il-ħruġ ta' EAW. Iġviri, e, eh, prosekutur Ġermanis huwa indipendenti biżejjed wieħed Franċiż, wieħed Svediż, wieħed Belġan huma indipendenti bizzejiet, dawn huma kollha mistoqsijiet li preżew preżentati l qorti riċentement. U l-qorti f'dan il-kuntest diġa stipulaw li l-uffiċjali tal-pulizija u uffiċjali tal-eżekutiv ma jistawx ikunu l-autoritajiet emittenti ġudizzjarji fil-fatt għamlu xi kriterji għal dak li huwa l-indipendenza tagħhom. Jina naħseb li l-kollega tal-Eurojust dal-waqt ikun jista jagħti iżjed informazzjoni fuq dan għalhekk ħanafaw fuq dan il-punt. It-tieni net il-Parlament kellu xi tħassib fil-passat dwar il-proporzjonalità tan numru ta' mandati eh, ta' arrest Ewropew li eh, inħarġu u tħassib kien doppju. Minnaħa il-mandati ta' arrest Ewropew kollha huma proporzjonati anka jekk jistgħu jintbatu leġittimament u aħna rajna em, anka mandati għal eh, ser tal-tġiġ jew inkella kontijiet tal-hotels li ma ġewx imħalsa, eccetera. Jekk EAW eh, eh, tiswa 25.000 euro, forsi dinja ħela ta' flus. U issija naqra eh, tikkomplika ruħa l-ħaġa. Għaliex meta tara li hemm prosekuzzjoni pubblika lesta u persuna tista' tintbat. Imma hemm kunċetti differenti ħafna bejn stat membru għal ieħor fuq dan u dan wassal għal sitwazzjonijiet fejn nies ġew mitluba għal smieħ u mhux għal eh, kawza. U l-Parlament Ewropew f'ċertu punt għamel talba leġislativa ta' inizjattiva propja u l-Kummissjoni wieġbet billi publikat manwal fejn qalet li Iva għanna numru ta' kriteri nistaw naplikaw qabel autorità ġudizzjarja ma tista' tiddeċidi li Iva i huwa proporzjonat f'dan il-każ li jinħareġ EAW u f'dan il-punt m'għandniex biżejjed data biex inkunu nafu jekk dak l-approċċ kienx fil-fatt suċċess jew le, imma nerġgħu naraw fil-fażi li jmiss. Slide li jmiss. It-tieni kwistjoni hija wkoll rilevanti ħafna Iġviri suspettati meta jiġu ċeduti irridu jiġu assigurati li ħajkunu qegħdin jiffaċċaw orti indipendenti u imparzjali. U għawek tqajmu mistoqsijiet riċentement minn orti Irlandiża dwar l-estradizzjoni jew ċediment lil Polonja u f'din iċ-ċirkostanza Il-qorti li għamlet il-referenza għalet li jina ndi dubji dwar l-indipendenza ġudizzjarja x-suppost namel u tuġiba minnaħa tal-qorti kienet li anka jekk il-pajis konċernat jaqa taħt artiklu 7 wieħed xorta waħda trittara jekk il-persuna fil-kas individuali ix kolla eh, id-dritt li kolla qorti indipendenti u ehm, indipendenti u imparzjali. U il- Mistoqsija kienet jekk l-imħallef l-Irlanda kellux biżejt garanziji biex jgħid aħna stabilixxejna li t tribunal il-qorti li l-persuna ħatkun qed tidher quddiemha huwa biżejjed indipendenti u imparzjali sabiex din il-persuna tintbat hemmhekk. U deċiżjoni oħra riċenti fuq kwistjoni fuqta hija li il-Kummissjoni dal-waqt ħatoħroġ bil-rapport annwali tal-Istat ta' dritt u dan il-Parlament talab għal mekkanizmu usu u usa fuq dan fuq il-stat ta' dritt u drittijiet fundamentali naddu għaslajt li miss. Issa niġu għal kwistjoni mhux daqshekk faċli tal-kriminalità doppja u dan għandu x'jaqsam ma l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali sostantiva. Jina fuq kemmek i ipprovajt nkun eh, konsistenti fil-kaxxi li nuża. Hemmhekk għandna l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u minnaħal l-oħra naraw il-prinċipju kif qed jiġi applikat. Saret għal 32 kategorija ta' reat li fil-ġurisprudenza ma konsidrati li huma seri biżejjed li l autorità ġudizzjarja emittenti iġġiel li kunem il-ċediment għal daw il-każijiet imet naraw ukoll li f'xi minn dawn il-każijiet l-armonizzazzjoni tar-reati konċernat huwa dajjef. Id-deċiżjoni qafas fuq il-kriminalità organizzata hija eżempju ċar ta' dan fejn organizzazzjoni nazzjonali inżammet e, f'miżura ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iġviri jew tagħmel il-definizzjoni flimkien imma din ma tfissirx armonizzazzjoni. L-eċċezzjoni nsibuha fl-artiklu 4 tad-deċiżjoni Afas tal-EIW. U dan wassal għal ħafna dibattiti fl-akkademja u anka fil-politika pubblika dwar il-mandat tal-autorità ġudizzjarja ta' eżekuzzjoni li tqabbel il-reat kif ġi definit u kif jikkwalifika fl-istat ta' eżekuzzjoni. Palissa, id-dibattitu akademiku jgħid, per eżempju, dan huwa inkompatibbli mal-kunċett ta' rikonoxximent reċiproku imma rridu nsaqsu wkoll għal aktar kjarifika dwar il-ammont ta' similarità li jkun hemm ma' dawk ir-reati bejn il-ġurisdizzjoni tal-istat ta' eżekuzzjoni u dak emittenti. Issa slajd li mis. Issa jekk għoddejtu aħna għaddejna ħafna strumenti legali sissa, bdejna bli aw missa wasalna għal 12 u aktar, imma għanżit xtit oħra meta naslu għal kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali, għalx meta aħna nħarsu lejn il-kooperazzjoni eh, ta' ġustizzja kriminali, naraw li ġew adottati ħafna strumenti, għan prova naġġer ftit, għal dik li hija l-interpretazzjoni u traduzzjoni, e, l-informazzjoni fil proċedimenti kriminali, l-aċċess għall avukat tfal, għajnuna legali, dawn kollha għandhom dispożizzjonijiet fil aw Imma sissa dak li qed naraw huwa li it-trasposizzjoni u l-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet ma kienux tajbin biżejjed sissa. Issa l-aħħar slide. Din l-aħħar slide mullura għad diskussjoni li kellna meta konet nitkellmu dwar il-orti indipendenti u imparzjali u set nitkellmu fuq il-kondizzjonijiet ta' zamma ta' detenzjoni dik titlob fiduċa reċiproka u fiduċa reċiproka hija ukoll li il-liġi internazzjonali, per eżempju, fid-detenzjoni tiġi implementata u applikata kif suppost mill-Istati membri. Għalhekk jekk il-Qorti Ewropea tal-Drittijiet eh, tal-Bniedem jew l-sentenzi tagħhom mhumiex imwettqa kif suppost għal dak li huma l-kundizzjoni ta' detenzjoni, f'xi mument jew ieħor sistema tal-Unjoni Ewropea trid twieġeb għal dan u dak huwa propju li għamil qorti tal-ġustizzja għamlet il-Qorti tal-Ġustizzja issa tinsab fuq livell ta' eh, x'daqs għandha tkun għandu jkollha kull persuna eh, f'ċella li ikollha aktar minn persuna waħda pereżempju. Ġifieri, forsi wasal iż-żmien li anka tagħti l-opinjoni l-Unjoni Ewropea fuq dan. Grazzi, grazzi ħafna aħna ovvjament qed nippruvaw nikkooperaw għal dik li l-ġestjoni tal-ħin. sabiex kulħadd ikoll jista' jitkellem, imma anke l-membri jkunu jistgħu jitkellmu. Discussion. Let's go to the second panelist. Sa immorru għal nisimgħu lis-Sinjura um, Jessica Benner minn DG Justice fidejk Sinjura għandek 12 minuta. Grazzi ħafna, Sur Lopez Akijar tal-li incidentni biex nitkellem waqdin il laqad dwar dan l-istrument li AW bil tantu importanti. Aħna li jgħidabliwa għalina verament fil-kooperazzjoni ġudizzjara l-affarijiet penali kriminali hija strument li għanna. Is-Sinjur Van Valgo diġà tkellem fuq ħafna punti tal-EAW anki tħassib li ħareġ mir rezoluzzjoni ta' dan parlament tal-2014 anki dik tal-2017 dwar il kondizjoni fil-ħabsijiet il-Commission taf xinu dan tħassib nishtiq nenfasizza li il-problemi fl-operat tal-EAW huma l-eċezzjoni mhux affarijiet tas-soltu. L-istrument ta' bażi ta' il-rikonoxximent reċiproku nafu li kenna xi 7000 fl-2005 AW dan tela għal iktar minn 17 il-1400 fl-2018. Minn dawn kważi 7000 ġew eżegwiti, ġifiri xi 40 fil-mija ġew eżegwiti. Qed insemmi din l-istatistika għax forsi xi kultant iħawduna għaw min jgħid li 60% tal-EAWs li nħarġu ma ġewx eżegwiti dan ifisser li l-istrument mhux qed jaħdem so. Imma mhux minnu dan l-ewwel net ħafna spiss jiġri li li e AWs li joħorġu il-persuna ma tinstabx għax tkun ħarbet u n-numru ta' dawk eżegwiti jistaw jinkludu kol AWs e ta' sena ta' qabel li jiġu eżegwiti xi sena jew sentejn wara meta l-persuna tinstab. U ħafna drabi wkoll persuna għadha tirċivi EAWs eh, differenti ġifiri meta umbat il-persuna tinstab ikunem ma' kull persuna ikunu abbinati ħafna EAWs. Skont l-istatistika tagħna il-bażi għal rifjut huwa l-artiklu 4-6 ġifiri l-istati membri jistaw u koll rifjutaw li jeżegwixxu li AW sakemm ġifiri li sentenza tkun tinqata li l istati membru jaqtaħħaw li AW tkun ma jkunx hemm impunità raġuni oħra għal rifjut huma drittijiet fundamentali kif smajna, speċjalment il-Ġermanja, semmit daw ħafna f'dawn l-aħħar snin rajna ħafna każijiet mill-Ġermanja, u mhux faċli li wieħed iqabbel id-dejta minn sena l-oħra bejn is-snin. Law net li stati membri sibu diffiċli li jagħtu id-dejta ovvjament din mator l-istati membri mhux marbuta li jagħtu l-istatistika ta' kull sena il-Kummissjoni qed tara wkoll eh, mhux possibiltajiet li jkollna pjattaforma diġitali eh, biex naraw li din timraħ ukoll għal strumenti tal-kooperazzjoni ġudizzjarja pal IW e u għalek jista fil-futur nisperaw li d-dejta nkunu nistan qablu ħafna aħjar. Smajna u koll li fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dal-aħħar ħames snin telaw il-każijiet kellna fl-2014 kellna er- inqas minn 15 u fil-bidu tal-2020 għandna iktar minn 50. Mhux faċli li in in-nies tas settur segwu il-ġurisprudenza, ma dejjem naraw il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u il-rikonoxximent reċiproku l-bilanċ bejnietom. Issa, nistaw ikonna żewġ kategoriji tal-diffikultajiet għanna kwistjonijiet għall-implementazzjoni mhux tajba tal-deċiżjoni għafas ma tkunx qed tiġi implementata sow. U għal din kategorija dwar l-implementazzjoni aħna għamilna studju ta' compliance assessment fuq il-liġi il eh, nazjonali li trasposizjoni eh, fl-2018 u 19. Għabbażi ta' din l-istudju edin nħejju rapport implementazzjoni li sejġi publikat qabel is-sajf din is-sena. Sejkonna rapport eh, li jkun jixbaħ rapporti oħra bħal il-rapport tal-aċċess għal-avukat, ġifri se jkun rapport qasir. Xi 15 il-paġna u mhux se noqogħdu aħna nippuntaw subajna lejn dawk l-istati membri li forsi għandhom diffikultajiet fuq trasposizjoni ta' deċiżjoni qafas qed nitkellem. Il-rapport tal-Kommissjoni u tal-Parlament nisperaw li jkunu jikkomplementaw il-xulxin il-rapport tal-Kommissjoni tkun fuq il-compliance tal-Istati membri waqt dak tal-Parlament se jifoka fuq il-problemi tekniċi. Il-kwistjonijiet huma dawn li ġej rifużjoni tista' tkun mandatorja meta din ma tkunx vinkolanti suppost stati membri żidu il-bażi il, il tar-rifjut hemm il-proporzjonalità trial weatherness u anki fuq abbażi ta' drittijiet tal-bniedem l-inkriminazzjoni doppja titħol fl-ambitu ta' l-istrument u hemm il-problemi wkoll bil-skadenzi eh, li jkunu jorbtu specialment proċedimenti li jihdu fit-tul dawn joħolqu problemi il-bazi tar rifużjoni eh, in absenzja għax ħafna drabi grajna kazit fejn ma tix implementata tajba. Issa fuq l-applikazzjoni zbaljata kif għal Survan Balaħoj. Jien sen gallimkom il-perspettiva ta' kif naraw aħna tal-Kommissjoni din. Mela, fuq il-proporzjonalità, il-differenzi fuq dan nistaw nispjegawha mill-lazlit li jkunu għamlu l-istati membri fuq il-politika ta' prosekuzzjoni minn mara l-prinċipju ta' legalità u hemm minħa il-prinċipju ta' l-opportunità imma il-maġġoranza għandhom mekkanizmi fis sistemi eh, nazzjonali tagħhom biex jiżguraw li l AW ma jinħarġux għal reati li ma jkunux daqshekk serji il-liġi nazzjonali intużat ukoll biex jiddajje fil prinċipju ta' legalità ta' IDW. E um, jekk inħarsu lej l-istatistika naraw li l-problema kull ma tmur it-tonqos Kenna 4.140 mill-Polonja fl-2009 fl-2009 u inħarġu bis 2300 ġifri naqsu b'nofs. Imma wieħed jista jitratta dan kollu fil-isfond ta' deċiżjoni qafas kif aħna ngħidu fil-Handbook Revedu tal-2017 l-istati membri jridu jqisu numru ta' kriterji qabel jiddeċidu li joħorġu EAW. Il-ħruġ, l-autoritajiet li joħorġu, l-autoritajiet li qed jintalbu e, jridu dejjem jikkomunikaw bejnietom anki għall-iktar informazzjoni fuq il-konsenja ċediment. u qed naraw mill-aħħar snin li anki il-fiduċja reċiproka <laughs> għandha limitazzjonijiet tagħha. Ukoll il-, il, il, il l-istati membri mhux dejjem jafdaw il-xulxin fuq proċedimenti cross-border anki fuq drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt Rumanija, l-Polonja, l-Ungerija li huma pendenti. Il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Olanda u l-Irlanda joqogħdu ftit lura milli jeżegwixxu is-sentenzi f'affarijiet kriminali. Umbat Franza u Spanja inkwetati ħafna li dan il-prinċipju tal-rikonoxximent reċiproku ma, ma jiġix ikkonsidrat f'kooperazzjoni ta' affarijiet eh, kriminali. Ġifiri, mħabba din il-fiduċja li qed tonqos anke ma qablu ma l-istat ta' dritt, wieħed isib ġifiri l-istat tal isemmu l-istat tal-detenzjoni u ħabsijiet fil-istati membri. Il-qorti issa ċara dan fil kasta ta' Ranjosi u anki doħabantu emmel. Mill-kas Ranjosi eh, naraw pala konsegwenza ġġara. Eh, naraw li l kondizjoni tal-ħabs fl-10 stati membri ġew studjati. Rumanija, Bulgarija, il-Greċja, Franza, il-Polonja, il-Belġju. il greċja franza il polonija il greċja franza il polonja il belġju fil-Kroazja, fl-Italja, fil-Latvja, fl-Ungerija u fil-Portugal. Imma qed naraw stampa diverġenti ħafna f'ċertu stati membri kien hemm eh, kwistjonijiet klassifikati bħala eh, riskjużi u jkompli, jkomplu jeżegwixxu bil e joħorġu minn dawn l-istati membri. U naraw ukoll jekk verament eh, kunxem imġiba inumana l-imħalfin jiddependu fuq il-CPT u kol tal-Konsil tal-Europa u għaw min juża u kol l-artikli mill joħorġu mill-gazzetti aħna f'dan l-aħħar sena ippruvajna insolvu din il-problema, tlabna l-Aġenzija ta' Dritt tal-Bnidem ta' Vienna biex toħroġ database ta' one-stop shop li jkunu għad dispożizzjoni tal-prosekuzzjoni u tal-imħalfin, database li tnidiet f'Deċembru li għadda, għadha riċenti ħafna, u li insibu situazzjoni fuq is-situazzjoni detenzjoni fl-istati membri kollha ma tagħtix klassifika imma tagħti informazzjoni fuq il kondizjonijiet ta' detenzjoni, ġifiri iċ-ċelel kif huma il-protezzjoni mill-vjolenza, l-iġene, u nisperaw li s-situazzjoni tmur għall-aħjar u ma jkunx hemm eh, każijiet daqshekk li varjaw. Mela, mill-kondizjoni detenzjoni naddi għal aspettiħor, ġifiri il-detenzjoni ta' qabel il eh, jibda l-kas il-orti, il-pre-trial, kem idum, idum wis, eh, mela medja il- qed nitkellmu fuq 20% eh, tal-popolazzjoni ta' daw kollha li jinstabu fil-ħabs, u mbagħad hemm varjazzjoni ta' xi ftit xhur imma f'pajjiżi oħra jista' jagħti il-każ li tkun ħafna itwal. DG Justice għamlet studju ta' comparative law fuq eh, detenzjoni ta' pre-trial mill-2016 u rajna li fl-istati membri huma konformi mal-ġurisprudenza tal-ICJ u tal-Konsil tal-Europa, il-rekomendazzjoni tiegħu, imma hemm ħafna nuqqasijiet Is-Sinjura Jurova, l-Kummissarju li kien qabel ħadha ma proponiċ leġislazzjoni minħabba il-kwistjoni ta' pre-trial detention hija sensittiva ħafna. Hemm bżonn soluzzjonijiet ġodda anki il-modernizzazzjoni tal- u li tissaħħaħ il-ġudikatura mux esklus li l-Komissjoni ġdida sur Reiners se jkun qed eh, iħares lej din il-kwistjoni u forsi proponi u kol xi miżuri. Bekk niġi għall-aħħar problema li hija l-kriminalizzazzjoni doppja, l-inkriminalizzazzjoni doppja u anki il-kas ta' Puigdemont rajnieħ xġara għalhekk lista ta' reati li memx kontrolli ta' inkriminazzjoni doppja, din il-lista trid titwal. Meta aħna qegħdin nitrattaw mal-imħalfin u l-prosekuturi, il-problema mandiġ dejjem xtaqsam mal-fat li ċeltu rejati pal rebellioni ma nsibuwiex fil-lista ta' rejati li mandomx kontrolli ta' inkriminazzjoni doppja. U il-Kunsil jista jaġiġ b'mod unanimu. Ma qatt ma kien hemm eh, kas ħafna drabi li fil-lista tar-rejati fl-artiklu 22 tal-deċiżjoni qafas insibu li huma eh, vagi, per eżempju sabotaġ, eh, Iva sena laqtejt eh, il-sinjura, ħafna drabi li AWs jinħarġu għabbazi ta' ċertu reati li mumiex meqjusa pala reati f'sati membri oħra ġifiri ma jkunx hemm kontroll ta' eh, inkriminazzjoni doppja. L-aħħar punt għandu jinteressakom aħna rridu nirrevedu deċiżjoni qafas tal IAW Il-Kummissjoni ta' qabel eh, kienet qalet li ma rridx tagħmel din ir-reviżjoni u sissa l-istat il maġġoranza tal-istati membri ma kienux jaqblu laqqas li terġa' tinfetaħ deċiżjoni qafas ħafna stati membri jibżaw li se niftħu il-kaxxa ta' Pandora u jista' jintilfu dak affarijiet li dik gwadannjajna sissa anki tkun diffiċli nsibu kompromess leġislattiv kif nibbilanċjaw dritt tal-bniedem u il-rikonoxximent reċiproku Imma mill il-qorti tal-ġustizja ma nixtiqux li eh, tiħu eh, il-ġurisprudenza li verament qed timxi pass maġġel eh, il fat li terġa tinfetaħ, fitser li kunem direttiva ġdida, jinfetħu d debattitu fuq dispozizjonijiet kollha u l-pożizzjoni tal-Kommissjoni hija li rridu noqogħdu attenti qabel nibdow nikkonsidraw din il-kwistjoni tant sensitiva. Iva, grazzi ħafna skużani jekk għamiltek fl-espressjoni fuq l-andament tiegħek imma għandna bżonn naġlu għax irridu ikonna ċansu kolla dibattitu. Issa nisimaw il-Francisco Jimenez Villarejo, membru tal-Eurojust, it-tim tal-istrumenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u anki membru ta' Eurojust tal-Spanja. Bonġur kulħadd. Grazzi, Sur President. Jina, eh, ma tanċu faċli nibda e, nitkellem jiena xtant kelmu tajjeb ta' qabli kienu dettaljati ħafna. Senżom għalek ma laffarijiet affarijiet ta' natura prattika, ġifri mux bis dawk ta' natura legali. Ovvjament li AW tintuża ħafna pala strument legali u minn l-aħħal overview tal-Kunsil iktar minn 150.000 inħarġu mill-2016 iktar minn 43,000 ġew eżekwiti ġifir qed nitkellmu fuq strument legali li l-iktar li ra suċċess f'kooperazzjoni internazzjonali. U għal eh, nis li jużawa verament hija importanti. Huwa importanti dan l-istrument. Imma toħloq ukoll ċertu problemi għax tintuża fil-fatt, għax tant tintuża lek l-isfidi hemm qegħdin. Aħna ilna insegwu ta' kif tintuża mill-practitioners tagħna u peress li aħna l-Eurojust u koll aħna wieħed mill-imsieħba prinċipali f'affarijiet kriminali, aħna nejdilkom li ħriġna numru ta' rapporti fuq il-kwistjoni ta' proporzjonalità kif tista' tuża inti tista' tażel l-aħjar strument f'seminar li kellna fl-2014 aħna dan diskutejni f'ħafna dettal u mbagħad ħriġna rapporti anki dejjem ġifieri fuq l-EAW wara ħriġna rapport fuq il-każijiet ta' l-EAWs kollha Iġifiri il-kazijiet ta' surrender fil-periodu ta' bejn l-2014-2016 u issa qed naħdmu fuq ir-rapport dwar il-kazijiet. U Eh, nisperaw li sal-aħħar ta' din is-sena dan ir report ikun pubbliku. Jiġifieri din id-diskussjoni qed issir verament f'waqt anki għalina. F'dawn is-snin ikolli ngħid illi seħħew ħafna żviluppi interessanti ferm. Imma rrid ngħid ukoll illi hemm il-lati pożittivi u anke negattivi tal-EAW rridu nkunu ċari nżommu f'moħħna illi il-difetti li fih il-mandat tar-Rest Ewropew mhumiex dovuti għad deċiżjoni qafas innifissa imma minħabba li l-sbilanċ fl-implementazzjoni minnaħa tal-Istati membri. Smajna l-Kommissjoni tajt illi eh, ilha timmonitorja din is-sitwazzjoni għal żmien twil u qegħdin f'pożizzjoni aħjar minni li jagħmlu din l-evalwazzjoni huma qegħdin iħejju rapport illi se jinħareġ qabel is-sajf din is-sena li jiffoka propju fuq l-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. Aħna ħerqanin issa li naraw il-kontenut ta' dan ir rapport kif għatilkom il-Kommissjoni edha fl-aħjar pozizjoni li tagħmel dan imma mill-banda l-oħra mill-perspettiva eh, pratika għanna proċeduri ta' konsultazzjoni mhux biss f'deċiżjoni għafas imma mill-istrumenti l-oħrajn għal rikonoxximent reċiproku huma użati mill- prattikanti huma għandhom l-opportunità illi jibdew dawn il-proċeduri ta' konsultazzjoni hemm ir-regola ta' DEP fuq dan il-wieħed mill-pilastri ta' rikonoxximent reċiproku għalli kollhom kuntat dirett mal-awtoritajiet imma huma ma tantx dew biha din il-possibilità mid-deċiżjoni AFAS fid-direttiva dwar l-Ordni Ewropew dal ta' investigazzjoni u anke fuq ir-regolament futur fuq il-frizar u l-konfiska tal-assi. Meta wieħed iqis il-natura prominenti ta' ġudizzjarji ta' dawn il- l-affarijiet u anki meta wieħed iqis l-AW bħal l-istrumenti eh, oħra ta' dak it-tip huma eh, huwa kontest bilaterali mhux multilaterali. L-awtoritajiet ġudizzjarji iktar ma jsiru familjari ma' din il-proċedura ekkim sejħa fast track. Wieħed jippretendi li kunem tnaqis tal-xogħol fil-Eurojust imma le mhux hekk qed jiġri Kontrarjament il-numru ta' każijiet tal-EAW miftuħin fil-Eurojust kompla jizdiet f'dawn l-aħħar snin u jekk inqablu in-numri għall-2018 kien hemm 442 każ li kienu bilaterali u jiffukaw fuq il-titjib ta' l-eżekuzzjoni tal-mandat arrest Ewropew, is-sena li għaddiet ġifiri fl-2019 kena 599 kas. Umbat, il dawn il-numri verament jirriflettu il-bżon li għandhom il-pratikanti tagħna li kollhom sistema u, jkollhom opinjoni jew parir speċjalizzat dan jidher ċar. L-uniku rwol li għandu l-Eurojust taħt id-deċiżjoni qafas huma tnejn il-possibilità illi l-awtoritajiet tagħna jistgħu jitolbu opinjoni meta jkun hemm EAWs li kompetu l-artiklu 6.2 ta' deċiżjoni qafas dana meta jkunem tal-biet eh, li jikkompetu ma' xurxin għal konsenja u estradizzjoni u dan huwa wieħed mir-ruoli eh, essenzjali u bażiċi tal-Eurombatem l-artiklu 17 u hemm dispożizzjoni oħra dwar il-ksur ta' skadenzja hawnhekk hawn rwol ta' monitoraġġ għall-Eurojust. Imma termini ġenerali, regolament il-ġdid jatina u koll il-possibilità li nintervjenu f'dawn il-proċeduri u jkonna rwol ta' faċilitaturi għax fl-artiklu 2, paragrafu 2 ta' dan il-regolament il-ġdid jikkopja dak li kien l-artiklu 3 ta' deċiżjoni l-Eurojust, l-Eurojust tiffaċilita l-eżekuzzjoni ta' talbiet u deċiżjonijiet fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarju inklużi deċiżjonijiet bbażati fuq strumenti li jagħtu effett li prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku batem bażi legali għall-intervent minna ħatana, imma f'termini ġenerali kull darba li jkun hemm proċedura ta' konsultazzjoni jew timbeda proċedura ta' dan it-tip mill-autoritajiet tal-intern tagħna eh, lura ġastissa servi ta' pont bej l-autoritajiet ġudizzjarji għaliex aħna forum ġudizzjarju għad dialogu. X'inhu ma l-eżempji speċifiċi li nista' nagħtikom? L-iktar frekwenti talbiet għall-informazzjoni addizzjonali, nirċivu ħafna talbiet għall-informazzjoni addizzjonali skont l-artiklu 15 tad deċiżjoni AFAS. U dinja waħda mill-ikbar sfidi illi identifikaw l-Eurojust. Mandu xaqsa ma' rabta mal talbiet tal-informazzjoni addizzjonali mill-autoritajiet tal-intern dana meta jkollhom bżonn din l-informazzjoni dwar il-ħruġ ta' Eh, opinjoni meta l-talba oriġinali ma tkunx ġiet ma tkunx saret risposta għalija barra minnek nirċivu kol ħafna talbiet għal kjarifiki, dokumenti ta' appoċ u fi ftit jiem anki saħan se traftit sijat għaliex tridu tiftakru illi il-mandat ta' arrest Ewropew innifsu minn natura tiegħu stess waq proċedura urġenti kif rifless fl-artiklu 17 wieħed ta' deċiżjoni AFAS talbiet ta' informazzjoni normalment ikunu marbutin ma' l-identifikazzjoni xirqa tal-persuna mitluba u importanti ħafna sabiex nevitaw eh, il-kazijiet li nafu bihom il-koll u il-kondanna uh, konsultazzjonijiet fuq ir-reat u deskrizzjoni tar-reat sabiex niċċaraw il-kriminalità doppja, il-traduzzjoni u uh, il-sistema ta' traduzzjonijiet tal-lingwi hija wkoll marbuta mill-qrib mal natura urġenti ta' dan l-istrument u anke fiex ikunu il-proċedimenti, il-follow-up, is-segwitu wara li tittieħed id-deċiżjoni tal-konsenja evalwazzjoni formali frabta ma' ċerti garanziji ma' unnek għandi f'moħi il-return ta' residenti nazzjonali ikkondannati in absenzja tana frabta u koll mal-prinċipju ta' speċjalità. U għonek ikolli najt illi l-qorti tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea u l-ġurisprudenza ta ħabmut partikolari trials notion of issuing judicial authority recently led to a following L-aħħar wassal għal zieda f'talbiet għall informazzjoni addizzjonali u emmek ikun iridu jafu xinu verament meħtieġ u rilevanti fil-kontest tal-informazzjoni addizzjonali mbagħad l-ikbar sfida li identifikaw l-Eurojust anki frabta mal- ġurisprudenza ta' dan l-aħħar tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja huwa l-insibu l-bilanċ xiera bejn il-garanzija ta' l-informazzjoni meħtieġa u fl-istess li nirrispettaw l-iskadenzi. Il-prattikanti tagħna għandu bżonn illi ikollhom feedback illi tkun ċara um, fuq l-standards sabiex ikunu konformi mal-ġurisprudenza tal-qorti fil-Lussemburgu. L-iktar kwistjonijiet rikorrenti, prattiċi u ma marbutin mal um, raġunijiet tal non rikonoxximent. L-Eurojust ħafna drabi tiġi konsultata meta ikunem raġuni għal non rikonoxximent tista' tkun applikabbli mill-autorità eseguenti. L-Eurojust tejn fil-ġbir tal-informazzjoni rilevanti kollha sabiex jiċċaraw jekk il-rekwiżiti ta' nebbi sinidem mhumiex sodisfatti jew le. Li ma jkunx hemm um, kriminalità doppja u anki il-klawsola ta' territorjalità bħala raġuni għal rifjut f'dawk il-każijiet l-Eurojust u tista' issejjaħ laqa ta' koordinament Umbat l-autoritajiet nazjonali eh, involuti jistaw jintaqaw iċ-ċimbwieċ u jiċċaraw punti illi kunu għadhom pendenti. Ebbek aħna nistaw natu u koll l-autoritajiet tal-intern tagħna soluzzjonijiet ċara ftit ftit każijiet problemi ta' kriminalità doppja ma rridu nqisu wkoll illi testijiet għal kriminalità doppja f'ċerti każijiet issiru frabta mal reati minuri Issa dwar l-iktar strument adattat din u koll hija kwistjoni interessanti ħafna għax kena problemi dwar kif se nikkoordinaw il-mandat tar rest Ewropew ma' strumenti oħrajn. Even the European Investigation Order in relation to Articles 22 and 23 Dan frabta mal-artiklu 22 u 23 problema bil-konsenja Innifissa meta l-konsenja tkun ġiet posposta jew sospiża minħabba raġunijiet umanitarji jew oħrajn. Mbagħad l-impatt tal-kazistika. Aħna evalwajna l-impatt tal-Aranjosi u Kaldararu kena diskussjoni tematika fuq dan il-punt imma mbagħad fokajna fuq il-kunċett tal-awtoritajiet emittenti fl-2019 il-Qorti tal-Ġustizzja ħarġet bosta eh, deċiżjonijiet importanti l-ewwel ta' 27 ta' Mejju tal-2019 kella implikazzjonijiet li eh, kienu wisa ħafna u għalhekk kellna nagħmlu kwestjonarju sabiex niġbru formazzjoni mill-awtoritajiet tal-intern tagħna mill uffiċi tal-prosekutur pubbliċi fejn il-prosekuturi kienu responsabli għal ħruġ ta' AW. E Ridna nisguraw jekk daw jekk u mhix konformi mal standards minimi ta' indipendenza. Anki mbagħad it-tieni deċiżjoni li ħarġet il-qorti f'Ottubru u f'Novembru niedejna kwestjonarju ieħor frabta mal-protezzjoni ġudizzjarja effettiva u bħalissa propju edin naġġornaw din l-informazzjoni. Jekk tista' tini minuta oħra għal konklużjoni, irrid nisħaq illi f'dinja ideali ta' rikonoxximent reċiproku nistaw neħilsu mill-kriminalità doppja, eh, raġunijiet ta' rifjut, eccetera. F'dinja ideali bħal dik l-autoritajiet ġudizzjarji għandhom jikkomunikaw direttament. Imma Ir-realtà hija li l-istituzzjonijiet bħall-Eurojust huma utli ferm għaliex aħna nistgħu ngħinu lil prattikanti li qegħdin eh, jitqabdu ma' dawn it-talbiet għall informazzjoni addizzjonali eċetera u jippruvaw jifmu jinterpretaw il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja l-Eurojust għandha rwol importanti fl-applikazzjoni ta' dan l-istrument u l-intervent tagħna ħafna drabi wassal għal soluzzjoni li tkun konformi mal-drittijiet fondamentali. Aħna inħarsu il-karatteristiċi kollha tal-mandat tar-rest Ewropew f'dawn il-proċeduri. Grazzi ħafna Eh, wa unur għal komitat libe li intjom ġejtu għawnek taqsmu smumana l-opinjonijiet ta'kom u l-arfin espert ta'kom niskużaw ruħna jekk aħna poġġejnikom taħt pressjoni taħin għalix eh, sfortunatament aħna għawnek jek naħdmu dejjem taħt pressjoni taħin. Issa ħalli nibdew bil diskussjoni nibdew bil-shadow rapporteurs, il-shadow eh, rapporteurs kolla sej ikollom jajdunna xandom xajdu nibdew bi Franco Roberti għall-SND. Forsi nistaw nżommu ma' zewċ minuti inkunu nistaw forsi natu il-kelma lill-iktar kellima. Grazzi, President. F'żewġ minuti ma tista' tajċej. Eh, Sempliciment li l-lum għanna prova tanċibli tal-importanza ta' dan l-istrument ta' kooperazzjoni internazzjonali u għal-mandat ta' rest Ewropew. Jiena president mill-esperjenza professjonali tiegħi xut tal-importanza ta' dan l-istrument u tal-żida u anke tal-ġurisprudenza interna u anke eh, Ewropea u anke l-importanza tal-rwol tal-Eurojust kif għal rappresentant tal-Eurojust għalhekk il-bira mal-Kommissarju Skinas jina il-mentajt dwar it-naqis fil-fondi għal budget tal-Eurojust għal xek Eurojust tittaħdem sew irridu natu għal appoġġ finanzjarju li teħtieġ imma Sfortunatament da mhux qed jiġri. Jiena kont qed naħseb illi fis-snin li ġejjin Eh, il-kooperazzjoni ġudizzjarja u Ewropea se tonqos propju minħabba dan in-nuqqas ta' attenzjoni mogħtija lill-rwol tal-Eurojust. Jena naqbel u apprezzajt ħafna il prezentazzjoniet kollha u naħseb li l-lin mill-istatistika l-istatistika li tatna rappresentanta tal-Kummissjoni u importanti illi naqsmu l-prinċipji għaliex hekk il-prinċipji jkunu komuni naħdmu favur l-armonizzazzjoni u l-kooperazzjoni allura mela nkunu qegħdin niġġieldu kontra il-kriminalità organizzata għalhekk huwa importanti li natu definizzjoni ta' awtorità ġudizzjarja. Forsi tiftakru li fil-Qorti tal-Ġustizzja qiegħda tajt li l-awtorità eh, ġudizzjarja tal-pajis emittenti u tal-pajis ħorti tkun indipendenti. L-indipendenza mhux biss il-maġistrati jridu jkunu hekk. Fl-Italja ikollhom imma mhux dejjem Għet jistajra xun jiġri fil-Polonja ma l-indipendenza tal-imħalfin, tal-qrati, jiġifiri tul il-proċess tal-mandat tal-rest Ewropew, irrit ikun ikkontrollat mill-autorità ġudizzjarja indipendenti ġifiri minn imħallef l-istess japplika għal detenzjoni u kondizjoni ta' detenzjoni irridu nizguraw illi l-imħallef tal-istat membru ta' eżekuzzjoni rrit jizgura li kondizjonijiet ta' detenzjoni tal-istat eh, eh, <clears throat> li ħareċ il-mandat ta' arrest Ewropew l istat ta' 32 tip ta' rejat indikati fl-artiklu 2 Iva, rappresenta tal-Kommissjoni għalet illi għall-lista ġenerali wiz, jien naħseb illi għanna nieħdu responsabilta illi nitċarawa din il-lista sabiex niddefinixxu il rejati ma nistawx nibqaw eh, taħt eh, eh, definizzjonijiet tant vagi bħal terrorizmu, kriminalità organizzata, jridu jkunu iktar dettaljati. Naħseb li issa rridu niddefinixxu b'mod ċar dawn ir-reati x'inhuma u l-lista titkun eh, eh, eh, estiza per, per eżempju il-skart u daw l-involviment fit traffikar tal-persuni, il-kriminalità ċibernetika, eccetera, li edha verament tinfirex u tikber jina ah, ottimist ħafna li hemm il-possibilità illi intejbu l-mandat ta' rest Ewropew sabiex naqdu aħjar iċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Onorevole Roberti, lei ha fatto del suo meglio. Grazzi, onorevole Roberti, inti għamilt l-almutija kull nexilek tajt ħafna affarijiet, zewċ minuti u nofs. Fizewċ minuti u nofs, irnexilek tajt affarijiet li kena bżon nisimawom. Anzi, niskużaw ruħna dejjem. Għanna ħafna pressjoni taħin fuq l-agenda tal-libe. Issa Shadow Limis. Grazie ħafna jenu kol nishtiq ninaqat ma talba li Eurojust ikolla aktar fondi għalix għanda pis kbir ta' xol u irrejati reati hemm ħafna opportunitajiet għal ċertu kriminalità. Aħna kellna każ kienu prezentawna kas li fisser ħafna reati li, saru għal dak li għandu xaqsa ma traffikar ta' droga, til. U dawn saru minn persuni li eh, għandhom aktar minn nazzjonalità waħda u minn stat membru A u B u ċe u għalunna ħarsu. Di kienet storja ta' suċċess li kellhom jikkonsidrawa, inkluż il-moment eh, tal-banek tal għal dak li hija l-ħasil tal-flus. Iva, forsi hija xi ħaġa komplikata, iva forsi ċertu nies li kienu voluti kellhom nazzjonalità doppja ma' pajjiż terz, pereżempju u ħajkun hemm eh, ħafna flus, eh, ħata tiswa ħafna flus anka għall-avukati, eċetera. Ma din hija sitwazzjoni ngħixu fiha ngħixu fl-ispazju Schengen li permettinna l-libertà ta' ċaqliq imma hemm ħafna aktar possibiltajiet fil-kooperazzjoni eh, kemm ġudizzjarja u tal-pulizija u li niffaċċawha di għaliex l-istrument ta' kooperazzjoni ġudizzjarja huwa strument importanti immens imma issa llum il-ġurnata ngħixu f'Schengen u għanna bżon eh, li nbidlu li nafusna għax nbidlet id-dinja. Tkellimna dwar kategoriji vagi u mifruxa. Hemm kategoriji li rridu niddefinixxuhom u rridu niċċarawhom u jekk ma jkonniex aktar armonizzazzjoni għall-inqas l-istrumenti eh, ta' applikazzjoni rridu jkunu armonizzati. Dawn huma kwistjonijiet tekniċi, mhumiex kwistjonijiet politiċi fil-verità, u l-istrumenti ta' data għax l-applikazzjoni meta naraw li fl-2017 kienem numru ta' ordnijiet u minnom nam nwet u ftit minnom aħna ma nafux eżatt ġara li l-istati membri mandom id-dmir li jgħatu l-informazzjoni u ma nafux kemm hemm nies li E, ma nstabux, qed nitkellmu f'aktar minn 10,000 ordni, iġviri qed nitkellmu fuq il-frustrazzjoni tal-ġustizzja e, f'każijiet li kienem kien hemm bżonn li nużaw din is-sistema. Imma din mhix kwistjoni biss ta' fiduċa politika fost l-istati membri. Din hija kwistjoni tal-fiduċa ta' ċittadini fis-sistema ta' ġustizzja u fis-sistema demokratiku u jekk aħna E, nibza u mardux intejbu l-affarijiet ikunu edin nonqsu minn waħda mill-impenji fundamentali tal-Kummissjoni ġifiri li ċittadini ikollhom fiduċa fis-sistema demokratika tagħhom għalhekk jiena nixtieq ngħid lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li jkollhom e, fiduċa fil-Parlament jagħtuna id-dejta li għandna bżonn għax dak li u għek huwa importanti għaliex il-maġġoranza m'għandhomx it-titjib tekniku u Ehm, u irridu naħdmu b'responsabilta. Imma fil-kas ta' dak li nistaw nkejlu b'dan l-istrument ta' responsabilta, imżon li ma ninħbewx wara il-klim li jista' jkunem. Għalix id-dejta kollha tfisser li nistaw ntejbu dan l-istrument. Grazzi. Muchísimas gracias, signora Pagasartundua. Vamos a pasar al... Let's hear from the shadow from... Grazie ħafna sanna nisimaw minn shadow tal-ħodor, il-Signor Delbo Boscorfil. Grazzi. Grazzi għal dawn il-prezentazzjonijiet. Jena naħseb li huwa interessanti u importanti li aħna nevalwaw l-implementazzjoni fuq dan l-istrument. Imma ma ninsewx li ħassir ħidma wkoll mill-Kummissjoni f'Ġunju kif ukoll ħidma mill kunsil bħalissa evaluazzjoni taħt l-artiklu 17 f'kull pajis dan għadu kif imbeda ħaj jiġi mitmum fl-2021 għalhekk xtaqt insemmi dan bħala punt preliminari fejn nistgħu ngħidu li nistgħu nħarsu lejn din l-implementazzjoni imma m'għandniex naġlu biex inbidlu l-affarijiet għaliex irridu naraw l-evalwazzjonijiet kollha li jsiru mistrumenti differenti qabel ma nibdew il-tibdiliet. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Ħafna minnkom għalwa ma huwa importanti ħafna lil bilanċ bejn il-prosekuzzjoni u d-difiżi, d difiża u ma dejjem hemm. U ma mmorrux aktar fuq dirett fuq naħa milli foħra. Ma smajt ma forsi mux dejjem nisimaw kollox, forsi diġa semmejtu, ma smajtkomx titkellmu dwar it-taħriċ ta' imħalfin u prosekuturi u imħal u avukati. Jina miliet nifem imma t ġdida ħafna din hija kwistjoni prinċipali għandna nies madwar l-Ewropa li huma mħarġa bl-istess mod u li mbagħad jistgħu jifmu huma stess u jifmu li l-om f'dan il-proċess. Jina xtaqt li kiku tħaltu f'naqri zjed dettal dwar id-difiża effettiva. Uħut minnkom tkellmu dwar dan, imma aħna għanna tħassib dwar il-fat li kultant l-avukati mandomx aċċessi għal-kas u il-kas emittenti bħal dak ta' edukazzjoni hemm il-kwistjoni tal-lingwa, eh, il-kwistjoni ta' jekk femux il-drittijiet kollha, Inti tkellimt dwar il kundizzjonijiet tal-ħabs imma m'għandniex idea ċara ta' xistaw jkunu soluzzjonijiet għaliex jiena ma naħsibx li bħalissa l-Unjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li tagħti fondi lil pajjiżi għal ħabsijiet. Jiġifieri kif issa jkollna kundizzjonijiet aħjar fil-ħabsijiet. Kelli mistoqsijiet ukoll fuq id-dritt ta' appell kemm fl-istat emittenti u dak ta' eżekuzzjoni. Intom tkellimtu dwar l-involviment kbir tal-orti ta' ġustizzja, din hi ħaġa li saret. U jina xtaqt najt jowniħu nieħu aktar informazzjoni u l-kollega ta' qabli għajem punt dwar dan dwar il-fat li hemm differenza kbira bejn iċ-ċifri li huma eh, emessi maħruġa u dawk li fil-fatt jiġu imwetqa. Dan importanti għaliex il-pajjiżi mhux qed jagħmlu x-xogħol sħiħ tagħhom. Jista' jkun li hemm ħafna żbalji anka fil-ħruġ ta' dawn il- il-mandati tar-rest Ewropew nixtin kun naf kif tevalwawhom. U kemm fil-fatt huwa minnu dan li hemm użu ħażin tal-istrument u m'għandniex il-ħruġ kif supposta dan il-font. Grazzi. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, Sur President, grazie lil daw kollha li tkellmu aħna rridu aktar rapporti, aktar studi, imma ċertament dawn it-tlet affarijiet li smajna l-lum it-tlet prezentazzjonijiet li smajna kif ukoll id-dokument ehm, tal-Kummissjoni li ġiet ehm, pubblikata fa' wissu ta' sena li għaddiet, ċertament irridu nkomplu nitkellmu fuq dak li qed naraw hawnhekk u dak li huwa diġà ċar li din l-ordni din hija storja ta' suċċess għaliex zidna n numru ta' talbit u hemm interess minnaħat tal-awtoritajiet ġudizzjarji tal-istati membri li kollhom kollaborazzjoni ma' eh, autoritajiet awtoritajiet oħra imma jina mhux daqshekk ċert jekk dan is-suċċess huwa reali għal xem 60 fil-mija tal-ordnijiet li mhumiex eżekuta eh, mwetqa. U kif ukoll hemm il-kriminali li qegħdin jużaw id-difetti tal-mandat Ewropew biex jaħarbu mill-ġustizzja. Għalek dan jitlob li aħna natu risposta ħafna drabi aħna e, il-politiċi eh, nispiċċaw namlu affermazzjonijiet politiċi u ninsew dak li huwa verament importanti li huwa li inwetqu id-drittijiet tal-vitmi. Iġviri, il-liġi moderna trid tifoka fuq il-bżonnijiet tal-vitmi. Aħna għamilna 200 sena nitkelmu Nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-persuna suspettata imma għanna ċertu obligi, obligi minnaħa tal-istat li jgħatu informazzjoni per eżempju. It-tieni jider ċar li hemm il-bżon li hemm f'dan l-istrument tar-responsabilità tal-istat e, li jirċivi ordni meta wieħed e, jistabilixxi li r-rifjut li sar tal-ordni tal-mandat ma kienx e, ġustifikat L-aħar punt. Żewġ deċiżjonijiet oħra. Dwar id-definizzjoni tal-reati, forsi aħna irridu ma nifukawx daqsek fuq e, id-definizzjonijiet stretti imma rridu naħsbu dwar il-protezzjoni tal-beni li hija xi ħaġa komuni fil istati membri u it-tieni net irridu insaħħu daw kollha li huma eh, elementi irranġati mill-imħallef affarijiet li ma jistax ikun hemm diskrezzjoni, irridu nelliminaw dak kollu li huwa diskrezzjonarju. Ma ninsewx li il-problemi jinqalaw f'żewġ suġġetti l-evalwazzjoni il-valur li jingħata mill-imħallef fuq il-kriminalità mm, doppja irridu inwessaw il-lista ta' reati fejn memx din il-loba tal-kriminalità doppja u il-kwistjoni l-oħra hija id-drittijiet fondamentali. Intom stess ettu li ħafna drabi l-imħalfin jużaw rapporti jew anka artikli tal-istampa u din mhix ħaġa li nistgħu inserħu fuqha għal dak li huma drittijiet fundamentali. Anka fil-kas Hawregi kienem kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fejn ġiet kondannat l-istat tal-Belġu għaliex kienem ksur ta' drittijiet fundamentali u najdu intom dawk li ma wettaqtux dawn il-drittijiet fundamentali. Grazzi issa għal-gwe il-Sinjura Daly. Iva, grazzi kelli nitlaq f'nofs il-prezentazzjoni, da mux b'disrispet, imma jina għadna marna xilix, eh, għad mandiċ id-don tal-ubikwita. Mela xi żewġ mistoqsijiet malajr malajr aħna nafu mill-informazzjoni li tatna l-Kummissjoni fl-2017 mija u disa e, mandat Ewropew, mandat Awrest e, Ewropew, e, ġew rifjutati għabbażi ta' drittijiet tal-bniet, drittijiet fundamentali, għanna dea tax dal-kazijiet xfissru u anka dwar il-kriminalità doppja għanna dejta fuq kemm il-kas ġi rifjutat għabbażi ta' kriminalità doppja U forsi minn dik id-data nistgħu nieħdu xi informazzjoni fuq it-tipi ta' każijiet li ġew rifjutati abbażi ta' dan. Jiena naħseb li dan huwa importanti għaliex hemm raġunijiet importanti għar-rifjut li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet fundamentali li rridu nagħmlu monitoraġġ tagħhom. U dinja parti mid-diskussjonijiet tagħna meta nħarsu lejn dan il-qasam ma nixtieqx nerġa' nirrepeti punti li diġà tqajmu, imma ma naħsibx nistgħu nħarsu lejn li AW b'mod iżolat. Irridu nħarsu lejn id-direttivi kollha ta' madwaru pal dak fuq l-lajnuna legali, id-dritta aċċess għall avukat id-dritta l-informazzjoni fil-proċedimenti kriminali u jiena naħseb li kif jaħdmu huma kif jiġu implementati dan għandu effett mbagħad fuq affarijiet oħra. U f'ċertu każijiet jidher li dan mhuwiex adegwat għalhekk kif nassiguraw li kollox ġi implementat kif suppost għaliex jekk ma jnexxinniex dan jeddet id-drittijiet fundamentali. U jista' jaffettwa elementi oħra tal-karta. Id-diffikultà li persuna soġġetta għal EAW għanda f'żewġ pajjiżi hija li tagħmel eh, tinnaviga dawn is-sistemi legali ta' żewġ pajjiżi. Forsi nistgħu nsaqsu l-Kummissjoni, Kummissjoni ħatkun qed tibni fuq is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u każistika oħra fil-qasam ta' li nħallu eh, spazju biex ikun hemm non eżekuzzjoni. E nifacċaw li dawn il-każijiet ħajkomplu jinqalaw sakemm ma nirrevedux li AW sabiex nikkonsidraw id-drittijiet fondamentali għalhekk mill-perspettiva tagħna din hija opportunità li tista' tindirissa dak in-nuqqas. Għalhekk grazzi. Mela dak kollox? Mela, dawk kienu shadows, issa għanna xi membri li xtiqu jitkellmu. E, li tagħmlu dan kemm jista' jkun malajr. Mela, jinħat niżilt l-ismijiet. L-Onorevoli Kinici. Onorevoli Kinici. Iva, grazzi, Sur President, nixtieq nirringrazzja dawn il-mistednina għal prezentazzjoniet li għamlu għaliex huma interessanti immens eh, dettalji importanti fuq dan is-suġġett tal-EAW li bħalma diġà intqal anka mill-kollegi li tkellmu qabli jirrappreżenta ċertament li żjed strument ta' kooperazzjoni ġudizzjarja importanti, kooperazzjoni legali li anka jien niġi minn din id-dinja u jina għalhekk nemmen fija. Jiena naf l-importanza speċjalment brabta ma' ċertu reati għalhekk nixtieq nieqaf mument għawek fuq din il-lista tal-artiklu 2 li isemmi il reati li il-konsinja tmur l-lin mill-kriminalità doppja. Dawn iridu jiġu aġġornati anka brabta mill-modi ta' kif il-kriminalità tippreżenta ruħa. Nixtieq nirreferi b'mod partikolari għal parteċipazzjoni ta' kriminalità eh, organizzazzjoni kriminali. Qed nitkellmu fuq l-qafas 841 Iġviri l-idea ta' l-armonizzazzjoni tal-leġizlazzjoni. Jena nemmen li l-armonizzazzjoni tal-leġizlazzjonijiet hija wkoll mod ta' kif jisal nur saw nuru aktar fiduċa fl-istati għalhekk nixtieq insaqsi jekk jaħsbux li wasal il-moment li daw din id-definizzjoni biex naġġornawha biex nagħmluha aktar adegwata għal dawk li huma il-modi ta' kif jippreżentaw ruħom l-organizzazzjonijiet kriminali li huma responsabbli għal dawn ir-reati li għalhekk ħafna drabi hemm bżonn ta' mandat ta' arrest Ewropew il-mudell Spanjol e, l-artiklu 570a e, tal-liġi tal Spanjola il-kodiċi penali Spanjola. U jekk jaħsbux li dan jista' jkun element ta' titjib għal mandat Arrest Ewropew. Aspett ieħor li huwa l-qalbi naħdimt u riżoluzzjoni semmiet mir rappreżentant tal-Kummissjoni fuq il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni. Issemmew ukoll li ħareġ dak ir-rapport problemi li għandhom xaqsmu ma l-overcrowding jew inkella kundizzjonijiet mhux ta' b'dinjità u il-problemi se u l istradizzjoni u il-trasferiment ta' persuni Għalek, palma għal kollega, ma nafxie kux il-kas, ovvjament nħallu l-kompetenzi fl-istati membri, fidejn l-istati membri, imma naħsbu ftit fuq livell Ewropew eh, dwar standards uniformi fuq dawn il-kondizjonijiet issa l-aħħar konsiderazzjoni fuq l-Eurojust jiena nappoġġa il-valur ta' Eurojust bħala faċilitatur tal-kooperazzjoni legali u jiena nappoġġa koll u għamilta fil-mandat ta' qabel il-bżonn li natu ir-rizorsi adegwati l-Eurojust. Niskuza ruħi li ħajkolli nitla imma jien ħajkolli immur eh, kumitat ieħor. Grazzi, sa' Signor Kempe. Mux aktar minn żewġ minuti. Grazzi ħafna. Il-materjal huwa tajb ħafna u id-diskussjoni hija waħda tajba ħafna. Jiena niftakar Meta l-mandat tar-Rest Ewropew daħal fisseħ fil-Polonja naħdimna fuq din il-kwistjoni u fl-opinjoni tagħna dan kellu jkun strument effikaċi ħafna biex niġġieldu mod partikolari il-kriminalità organizzata ma kenniex żball fil-fatt. Dan l-istrument minkejja ċertu naqasijiet l-istrument jaħdem. Għalek, tajjeb, jekk namluħ aktar effikaċi u effiċenti skont l-esperjenzi li għanna sissa li tal-limna minnom sissa. U dak kollu li joħloq problemi jifoka fuq il-kwistjoni tal-kompetenzi ta' autoritajiet legali. Ma nistawx nippermettu li nimminaw din il-kooperazzjoni u din il-fiduċa. Fuq din il-fiduċa irridu naħdmu ħafna. Hemm ċertu kategoriji ta' reati, u għek nixtieq nirreferi għall-esperti, kategoriji ta' reati li jitolbu ħafna diskussjonijiet, per eżempju, il reati eh, jew il-kriminalità komunista aħna ma nistgħux naċċettaw li stat jinnega li joħroġ eh, li, li jagħmel estradizzjoni ta' persuna kriminali komunista għandna każijiet mal-Iżvezja u hemm ċertu kategoriji ta' reati ta' persuni li kienu jagħmlu eżekuzzjonijiet fuq is-soldati tar-Resistenza u dawn il-persuni ħafna drabi ma jitħallewx mill-istat svediż għaliex l-entità eh, l-ġudizzjarja svediża qalet li kienem il-preskrizzjoni tar-reati għalhekk aħna verament rridu nevitaw il-preskrizzjoni ta' ċertu ehm, reati partikolari għaliex hemm ċertu persuni kriminali li wettqu reati terribli u li mhux qed jinġibu qoddim il-ġustizzja. Grazzi ħafna jidher li mawħat ieħor għalhekk jiena nissuġġerixxi qabel ma jkonna il-kummenti ta' eh, konklużjoni sur Sasaleħos qabel għanna natu l-panelists il-possibilta li wieġbu jikkummentaw fuq dak li semaw minnaħa tal-membri. Il-shadows u l komplament ta' membri għalek għan segwu l-istess ordni għan nħdu zewċ minuti, mux aktar minn zewċ minuti biex intom tistaw tagħtu reazzjoni tagħkom fuq dak li smajtu dal-ħodu. Grazzi. Grazzi ħafna minna f'żewġ minuti ħan prova nitkellem nirrispondi l-mistoqsijiet kollha. L-ewwel kumment huwa li aħna nistgħu nevalwaw biss sa fejn għandna d-dejta jekk il-Stati membri ma jagħtux id-dejta lill-Kummissjoni ma nix tampa sħiħa u ma nafux nagħmlu l-evalwazzjoni. Tir kumment fuq l-istrument innifsu, nifsu Fit-tieni stadju ta' riċerka tagħna aħna nkunu qegħdin ħarsu anke l-korrenza għalhekk jiena naħseb li importanti li nsemmu dan li kien ħarsu lejn li AW rridu naraw kif dan jiġi ċarat fil-kuntest tal-liġi internazzjonali fl-istati membri il-valuri tal-Unjoni Ewropea imma wkoll l-interazzjoni mal-liġi sostantiva u proċedurali. Issa fuq il-kwistjoni ta' proporzjonalità, kumment, ħaġa interessanti Jiena sibt meta ħarist li d-data tal-2017 hemmhekk tista' tara li 2700 EW għal ser u ħsara. Nini interessanti nesplorawa aktar fid-dettal, speċjalment għal dik li hija il-proporzjonalità, għax irridu naraw eh, din hija ħaġa interessanti nesplorawa. Issa dwar l-istrumenti ta' drittijiet proċedurali, Meta tħares li d-direttiva fuq l-aċċess għal avukat kif ukoll ir-rapport tal-Kummissjoni ta' Settembru fejn qalu li erba' stati membri lanqas biss għamlu traspożizzjoni ta' l-obbligu li jkun hemm avukat fl-istat membru emittenti sitt snin wara li din ġiet adottata, din ukoll hija xi ħaġa interessanti li wieħed jinnota fl-aħħar net. Fuq il-kwistjoni tal-vittmi, Il-handbook tal-Komissjoni għandha xaġa differenti minn riżoluzzjoni tal-Parlament tal-2014. Għal darba din hija xaġa interessanti nesplura li l-interessi tal-vittmi rridu nikkonsidrawhom meta niddeċidu jekk hix proporzjonata li wieħed joħroġ EAW e jew le. Jien għandi mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni prattika ta' dan it-tekst minn prosekuturi, imma kien interessanti l-nota da. Grazzi. Issa nisimaw mir rappresentant tal-Kommissjoni, issa naddilek il-kelma għandek żewġ minuti. Um, firstly, the point... Iva, grazzi, għannet. Sur Roberti dak li għal li jina naqbel miegħek Iva jina naħseb il-fiduċja reċiproka tibda mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji ma Euroġas per eżempju li ninvolvuhom iktar fil-proċess tal-mandat kif diġa għettilkom fuq din il-lista hija wis ġenerali u jista' jkun hemm pereżempju reati bħal frodi u sabotaġ huma ambigwi wis u għalhekk il-lista qisha tiġi abbużata b'xi mod jew ieħor meta tajjeb li insaħħuha issa fuq l-istatistika jina provajt nispjega mill dawk il-EAWs li ġew li ħarġu u dawk li ġew esegwiti EAWs li ma jkunux jistgħu jintemmu għax il-persuna tkun ħarbet. Imma għal dawk li l-EAWs jiġu eżegwiti mill-istat eh, fejn il-nazzjonalità eh, tal-persuna il-miżuri wkoll tal-European Supervision Order, European Investigation Order, trasferiment ta' prigjoneri. L-aċċess l-avukat aħna qegħdin naraw dawn l-istudji tal-compliance assessments qed niddiskutu ma l-istati membri u qed naħsbu li jista' jagħti il-każ li fejn ma tiġix rispetta jiġu rispetta dawn direttivi noħorġu il-proċedimenti ta' ksur fuq Nafu u koll li xikultant li AWS tintuża b'mod ħażin biex il-persuna suspettata tkun interrogata per eżempju tiġi maħruġa wkoll eh, anki f'każijiet fej l-istat membru jista' jagħmel eh, isib il-persuna eh, mod iktar faċli ma jkollux bżon li AW. U għaw minn semma wkoll li li AWs meta jiġu rivjutati un bat ma jkunx hemm impunità għabbażi ta' kondizjoni ta' detenzjoni fil-ħabsijiet. Forsi ta' min naħsbu għal strument ġdid li ħares ukoll it trasferimit tal-proċedimenti biex fl-aħħar mill-aħħar min eh, ikun għamel xi reat jiġi E, e, e, ikun hemm impunità kontriħe. Issa, fuq il-dak li kif għallet il-Ġermanja, meta jkun hemm stat ta' detenzjoni ħażin fil- pajjiż emittenti, dejjem jinqaw il-problemi ħabba li l-istat ta' dritt il-ġurisprudenza ta' qabel eh, Durabantu u Arajani jgħatu ħafna iktar affarijiet preċiżi imma fuq il-kondizzjonijiet tal-ħabs dejjem ikun hemm id-dubji il-tajjeb li ġifiri l-imħalfini kollom aċċess għall-informazzjoni kollha. Mal-Kunsil tal-Europ nadmu ħafna fuq il-kondizjoni ta' detenzjoni u l-ħabsijiet, bħalissa qegħdin nagħtu l-fondi fuq il- l-entitajiet nazzjonali li jkunu qegħdin jagħmlu monitoraġġ tal kondizjonijiet fil-ħabsijiet. U qed naħdmu għalhekk jitfit mal-Kunsil tal-Ewropa. Issa, kif insaħħu kol infrastruttura fil-ħabsijiet għamilna eżerċizzju ta' mapping biex naraw eh, x'nistgħu nagħmlu bil-fondi Ewropej li għandna palissa hemm ċertu possibiltajiet, per eżempju mill-fondi reġjonali jew strutturali anki dwar effiċjenza tal-enerġija dawn jistaw jiġu e, użati wkoll mill-ħabsijiet bħal ġara fil-Ungerija per eżempju xsa nagħmlu bil-ġurisprudenza kif qed tiżviluppa b'mod maġġel ħafna, iva naħseb li rridu natu linji gwida nejnu lill-practitioners, nies li jaħdmu f'dan il-qasam naraw u kol metodologija li nistaw forsi tkun komuni, kif naslu biex niddeċidu fuq kondizjonijiet ta' ħabs, imma il din il-database se tintuża minn nies eh, fil-qasam. Jien naħseb niqafaw. Is-Sinjur Birejo, grazzi, President, ħantikom tweġiba ġenerali mill-puntu di vista prattiku. Mill-każijiet kif qedtilkom xi kifettilkom sena l-oħra 600 kas, imma dawn huma każijiet bilaterali. Ma dawn inżidu każijiet ta' European S warrants li joħorġu eh, f'kuntest differenti. Per eżempju, il-tlieta li għadda kellna Action Day. U l-autoritajt tagħna abbozzaw sitt kas ta' EAW dak il-ħin. Kienu pjanifikati mamluhom dak il-ħin. Iġifiri, il-kontesti varjaw. U fil-rapport nipruvaw nieħdu l-iktar forsi li huma li jolqtuna naraw x'kienu raġunijiet għar-rifjut. Ma ħafna każijiet ikollok ħafna raġunijiet għal rifjut Mhux dejjem faċli li inti tidentifikom, imma dak li joħroġ ċar huwa li l-deċiżjoni qafas nafu x'inhi forsi din xi ftit jew wisq skaduta, imma l-ġurisprudenza tal-qorti verament edha taqqat u timla il-vojt li fija forsi l-deċizjoni qafas. Iġifiri, għandek issa bazi oħra ta' rifjut meta titkellem fuq e, ġifir meta l-kas ikun ta' dritt tal-bniedem. Għandek rekwiziti ġodda meta inti kollok persuna li tkun minn stat membru ieħor kif tiġi effettwata f'dak l-istat. Imma l-awtoritajiet tagħna għandhom bżonn lajnuna. Huma prosekuturi huma mħalfin, imma xorta iridu jkunu ħafna iktar intiżi mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. U anki il-Qorti ta' drittijiet tal-bniedem ta' Strasberg, il-kas ta' ta' Hawrigi huwa wieħed pertinenti u hemm bżonn li jkollhom aċċess għall-informazzjoni li tkun mhux biss tajba imma li tkun aġġornata u l-aċċess irid ikun faċli imma hemm bżonn ta' normi. L-standards mhux m'għandniex standards xinuma l normi għall-indipendenza tal offiċu tal-Prosekutur jina kont membru ta' grupp ta' evalwazzjoni u fil-raba round tal-evalwazzjoni aħna għamilna studju fuq l-indipendenza tal-prosekuturi u l-imħalfin imma rridu nirreferu għall-standards li nsibu fil-rapport ta' evaluazzjoni tal-Kunsil tal-Europa ma tasbux li għanna bżon u koll normi tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet l-indipendenza tal-uffiċċju tal-prosekutur mhumiex faċli dawn l-elementi fuq il-ġurisprudenza hija ċara u l-aħħar sentenza mill dwar l-autoritajiet ġudizzjarji il-qorti ta' Lussemburgu il-każ ta' 12 ta' Diċembru id-deċiżjoni hija ċara dwar kif il-prosekutur għandu joħroġ EAW ġurisprudenza veru tajba, għax jekk inti tifhem kif taħdem il- kif jaħdem il-prinċipju ta' riċikoniment reċiproku għandek bżonn il-prosekutur. Il-prosekutur jagħti żejt lill magna. U ovvjament għandhom rwol definit imma verament u ikun il-lajtmotiv tal-ġustizja kollha kemmi u il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku verament E, jirrikjedi kollaborazzjoni verament tajba presekuturi u l-imħalfin id-drittijiet ta' divisa ovvjament li huma konformi kompletament. U l-artiklu 10 ta' reprezentazzjoni doppja ta' direttiva tal-2013 li ġiet implementata f'kważi kull stat membru hija waħda valida wkoll. Grazzi, Iva, grazzi l-kulħadd aħna skużawna li qegħdin eh, nafsukom imħabba l-ħin imma bizna verament il-ħin li jina suppost aħna eh, kena nispiċċaw l 10 nofs imma eh, ovvjament nifem li dan huwa suġġett jaħra anki għal kumitat libe kif ġiet implementa, ġi implementat il-mandat tar-rest Ewropew, kif jaħdem il-proċess ta' implementazzjoni u kif l-esperti isu ġifiri intom għandkom raġun tkunu għaw verament anki jekk morna l-inmilħin juri l-importanza tas suġġett Issa, eh, nissiden rapporter biex jagħmel il-kemtejn tal-eluq. Komparto. Grazzi, President, jena eh, naqbel mal-opinjoni li taw il-Shadow Rapporteurs meta ridna. Naħseb li din kienet eh, seduta interessanti għalina l-koll, l-koll kemm aħna li qegħdin naħdmu fuq dan id-dossier bħal membri oħrajn tal-Kumitat Libe Naħseb illi il-koll naħsbu li dan l-istrument ta' kooperazzjoni ġudizzjarji irnexxa, naħseb li l-koll naqblu illi rridu naħdmu b'istrument bħal dan b'attenzjoni kbira u l-koll għanna l-istess xewqa l intejbuh Is-seduta tal-lum ikkontribwit b'mod tajjeb biex nidentifikaw dawk il-punti il illi rridu l-aktar nirriflettu fuqhom il-problemi illi ħarġu ġew identifikati mill-analiżi huma dak ta' trasposizjoni, per eżempju, kif diġà qalet ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni, rwol tal-Kummissjoni eh, hawnhekk huwa essenzjali, kundizzjonijiet ta' l-applikazzjoni, l-kriminalità doppja li huwa probabilment wieħed mill-elementi illi l-iktar ehm, xekkel l-applikazzjoni ta' dawn il-mandati ta' rest Ewropew, il-proporzjonalità li ma tissemmiex fil-deċiżjoni għafas imma li u kollija hija aspett importanti ħafna li rrid ikun indirizzat u il-proporzjonalità għandha titqis ukoll fil-kontest attwali tal-iżvilupp ta' strumenti oħrajn ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u aspetti pratiċi u kol, pal per eżempju il-reġim tal-lingwi, il-taħriġ tal-mħalfin tal-magistrati, il-proċessi ta' konsultazzjoni, loti ta' informazzjoni ta' Sur Jimenez Viarejo u r-rwol tal-Eurojust f'dan il-kontest. Naħseb illi dan kollha kienu kien utli ferm bħala punti Għalhekk jiena naħseb illi għandna l-elementi kollha sabiex inkunu nistgħu nagħmlu xogħol flimkien aħna l-koll li aħna responsabbli għal dan id-dossier, nagħmlu xogħol li jilħaq l-istandard mistenni mill-Parlament Ewropew fuq suġġett tant importanti wara kollox dan huwa uh, prinċipju Eh, importanti tal-prinċipju tal-fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Una konklusjon konsisa. Grazzi tal-li għamil taqsira u konklużjoni qasira. Nirringrazzja għal darboħra it-tlet panelists Nafu li dan issa, għonek wasalna fi stadju kritiku rridu naraw kif se nkomplu eh, b'dan l-istrument tal-kooperazzjoni ġudizzjarja, ġifri għabbazi ta' rikonoxximent eh, reċiproku u anki problema ta' standards kif għettinna intom. Issa, immorru għal-punt li jmiss, għanna dibattitu konġud mal-kumita deve u ma' eh, drua fuq il-xol li sar mill-delegazzjoni li eh, marret il-Global Refugee Forum ta' Ġiniva.